ċittadini Ewropej Right to Water. Erba minuti għal rapporte Grazzi. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej Right to Water hija l-ewwel eżempju ta' dan il-mekkaniżmu demokratiku u l-ħaqna kważi bwieħed 1.8 miljon firmatarju id-doppju ta' dak li kanna meħtieġ. Din hija kwistjoni ta' s importanti evidentement tal-Ewropej. Il-ġestjoni ta' rizorsi tal-ilma huma ta' sew importanti għall-Ewropej u ma tistax ġenjorata f'pajjiżi l-Irlanda li inti familjari magħha l-introduzzjoni ta' flat rate charges waslu għal l-ikbar protesti l-pajjiż għatra fid-dawl ta' waħda mill-iktar modi progressivi għal ħlas tal-ilma li kienem preċedentament din ir-rabja jovja ma l-suġġett man l-Irlandiżi m'għandhomx ikunu suġġetti għal din it-taxxa ġusta. It-tweġiba tal komissjoni Ewropea kienet vaga, diżappuntanti u ma il miri tal-kampanja Right to Water ignorat il- miri prinċipali tal-kampanja. E, għal ċittadini għadhom għadin jistennew azzjoni mill-Unjoni Ewropea hija ħasra illi l-Kummissjoni għadhom ħarġiġ bi proposti leġislativi illi da tinkludi l-ilma bħala rekwiżit legali u dritt fundamentali fost l-Unjoni Ewropea ġiet injorata mill-Kommissjoni sa' din it-tarba jiena tlab biex is-situazzjoni tiġi msewwija jiena nifem il-professjoni tal-ilma hija monopolju fl-istati membri il kompetizjoni ma ħadmitx u qatt maħad taħdem l-ilma qatt m'għandu jisir komodità qatt m'għandu profit fuq dan, il-profit għandu jirġej investit sabiex tittejjeb l-infrastruttura u mhux tmur f'pagi tal-diretturi l-istati membri għandu jkollhom grad ta' indipendenza aħna rajna rimunicipalizzazzjoni fil-tqassim tas servizzi tal-ilma dak li qabel kienu għadin imexxu il kumpanija il-kumpaniji privati minħabba l-fallimenti tal privatizzazzjoni tas settur tal-ilma issa l lura fidej il-pubbliku. Jiena nixtieq nappoġġa dritt tal-kampanja Right to Water u nappoġġa anke l-lajnuna li tawni l-MEPs mill-gruppi li iktar progressivi żdejna diżappuntata bil-Partit Popolari illi produċew alternativa oħra illi fl-opinjoni tiegħi tirrestringi bosta aspetti mill- proposta tiegħi provaw jaħbuh dan iżda jekk tara żewġ rapporti tinduna l-ambizzjonijiet fejn qegħdin huma ppruvaw idajfu rapport biex ma jibqax b'saħħtu bħalma kien il-referenza l falliment tal-Kommissjoni sparixxiet, id-dritt tal-ilma ma jibqax jeżisti u lanqas il-kritika tal-privatizzazzjoni tal-servizzi tal-ilma u ma neħew anke talba li l-Komissjoni tibqa' neutrali dwar il-provista tal-ilma u il-mozzjoni nifissa mhix tiġġielet kontra s-settur privat tantu hekk illi il-referenza titib neħħieħ, tant neħħew aspetti pożittivi illi issa minn 37 paġna spiċċa dokument ta' 9 paġni illi saret kważi opinjoni punto di vista tal eba' posta konservativi ġela darba din suppost kalla tkun opportunità l parlament iwieġa par Right to Water CI issa hija ħasra illi aħna bħala leħen iċ-ċittadini jekk din l-mozzjoni alternattiva tgħaddi u mhux ir-right to water li se jkella turi illi l-Unjoni Ewropea hija lesta titħol u taħdem fuq il-kussajt importanti għal-jom. Isijaj tmut jekk taħdi din il-mozzjoni alternativa. Grazie ħafna għal-minuta. Issa, issu Jakovic. Istra jedna mala europska regi. Grazie ħafna ħna jena niġi preġun zaħim il-Kroazja u forsi eżempju emblematiku kif lajn servizz tal-ilma pubbliku jista jirrisponda ħtiġijiet tal-konsumaturi għax fil-fatt dan huwa dritt fondamentali f'reġjun rurali issa għandna sitwazzjoni fejn 99% tan-nies għandhom aċċess għall-ilma potabbli permezz ta' kumpaniji tal-pubbliċi tal-provista tal-ilma. Minħabba partnerjat bejn is-settur pubbliku u privat u s-solidarjetà fost iċ-ċittadini. Anki jekk jiena nagħmel parti mill-grupp għal dina kontra li jkun hemm biss privatizzazzjoni tal-provista tal-ilma. Mingħajr dubju ta' xejn. Kull ċittadin għandu bżonn ikollu dritt għall-aċċess għall-ilma u lek jiena timur kontra l-moviment tal-ħodor hawnhekk għax id-dritt għall provista tal-ilma tista' tkun garantita biss jekk ikonna sidja pubblika. Sur Temet, minuta. Yes, thank you. Ivan, għadilek il-kelma. Grazzi. Zoċ miljoni ċittadini iffirma dan l-appell u fl-Ewropa l-ilma beni pubbliku mhux se jkun suġġett ma jiġi jkun suġġett ta' privatizzazzjoni u ma servizzi pubbliċi li bżonn iġestixxu l-ilma u hemm bżonn illi jitħallew barra il-privat bżonn jitħalla barra mill-settur pubbliku ta' provista bħal din u ma jdettawx l-affarijiet anke fil-tile dinja jina naħseb illi kien hemm maġranza fil-Parlament biex jappoġġaw dan ir-rapport ma kien fil-Komitat Envi u jiena dizappuntat għall-aħħar illi l-Konservaturi l cr ġifiru l epp qed jagħmlu appell għal liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma fl-Ewropa fil-TTIP u fil-kummerċ internazzjonali. Biex hekk inkludu l-ilma nittamaw li dan ma jiġrix fil-votazzjoni. Grazzi, Sumrajes. Grazzi ħafna President l-ewwel net nixtieq nifraħ lir rapporter tar-rapport tagħha illi jinkludi dak kollu li kena l-opportunità niddiskutu fis-smieħ fuq l-SOS ħen salvaw l-ilma f'Tessaloniki xi xarejn ilu. Dan din hija inizjattiva sabiħa ħafna ta' ċittadini Ewropej lejn l-ilma u naħseb il-Kummissjoni għandha bżonn tneħħi l-ilma mit-TTIP. U ma jkunx promozzjoni tal-privatizzazzjoni eh, ta' servizzi tal-ilma speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn hemm memorandum bħal Greċja u dan qed jiġri anki issa privatizzazzjoni tal-servizzi tal-ilma f'Tessaloniki u għalhekk l-emendi tal-IPP illi provaw dajfu batlu l-importanza dan il-rapport ma jistgħux ikunu aċċettabbli. Għalhekk l-ilma id-dranaċ dawn l-affarijiet kollha huma drittijiet ta' ċittadini kollha kif il-konvenzjoni ta' ġus l u qed jgħidu s-sur Sinura Forenza sa għal minuta. Mikrofon jekk joġbok. Grazie President, jina xtaqt nirringrazza l kollega Bojlina ta' dan rapport importanti ħafna niġi mill-Italja fejn 27 miljoni votaw biex l-ilma tibqa bene komuni ta' kulħadd, tibqa waħda pubblika, ma dan ir-referendum eh, ma ġiex rispettat. Jiena ma nixtiex illi proposta tal-inizjattiva tal ta' wada popolari ta' miljoni ta' ċittadini jikolla l-istess destin. U għalek jiena perswaza illu importanti napoġġaw id-dritt għall-ilma fejn is-Sinjura Bojen għamlet xogħol eċċellenti fir-rapport tagħha. Nemmen l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod lura milli tirrikonoxxi dak il ġus maquda diġa rikonoxxa bħala dritt fondamentali, is-servizz tal-ilma deġa għandna daw minn għal rikonoxximent ta' dan bħala dritt fondamentali mill-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid ukoll illi għad-demokrazija, struttura demokratika tal-Unjoni Ewropea l kummissjoni għandha d-dover illi tirrispetta il-kontenut. U għalhekk jiena nittama illi gruppi kollha ta' dawn il-komitat jkun jistgħu wkoll jaħdem f'din id-direzzjoni għal dak li huma servizzi pubbliċi. Grazzi ħafna is-sur Anet għal minuta. Um, Grazzi ħafna, President. Laqas naf kif se nivvota għax naqbel minn tant minn dak li qalet ir-rapporter naqbel illi l-ilma huwa dritt fondamentali tal-bnedmin nemmen li servizzi pubbliċi ikunu eżentati mit-TTIP. Xi ħaġa illi ma nistgħux negozjaw fuqha naqbel illi l-ilma hemm bżonn ma jkunx monopolju Personalment ġifiri jiena naqsam ħafna mitħassib fuq l-għajnuna barranija u nejn l profess tal-imma fl-iktar pajjiżi foqra u fejn hemm fejn iktar minn 8 miljon ta' ċittadini fl-Ewropa għamlu petizzjoni ma għandna biss ftit nies f'din is-sala u għalek jina nappoċa da kollu ma fl-istess waqt bħal xi ħaġa proċaħat xi ħadd li huwa oppost l-Unjoni Ewropea bħala prinċipju għandi tħassib fuq il-finanzjament Ewropej fuq drittijiet tal-Stati Uniti tal-vjaġġar jiena ma nafx kif se nivvota fuq dan is-suġġett. Thank you, I could say sleep on it. Grazzi, forsi nista' ngħidlek eh, tista' forsi torqod imbagħad għada ikollok xi idea tajba. X'ista' ngħidlek? Kellem li jmiss, grazzi ħabra Sr. President anzi, il-Kommissjoni. Jiena fissem il-Kommissjoni, nixtieq nirringrazza lill parlament Ewropew, mod partikolari Sina Boylan, tar rapport tagħha fuq is-segwitu l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej Right to Water. Bħalma l-Kommissjoni qalet b'mod ċar fir-replika tagħha l-ilma mhux xi komodità kummerċjali pa xi prodotti ieħor mara wirt patrimonju li hemm bżonn inħarsu, ndefenduh u nittrattawh. So, u aċċess għall ma ma nistawx noħdu bħala ħaġa awtomatika anki jekk bosta nis l-Ewropa jagħmlu. il komissjoni dejjem enfasizzat illi kondizjoni importanti għall-aċċess għall-ilma hija il-preservazzjoni u l-protezzjoni ta' lajn tal-ilma. U għalhekk din hija sinsla tal-politika ambjentali tal komissjoni u għal daqstant it-trattament tal-ilma kif ukoll l-ilma potabbli kif ukoll il-qafas għall-ilma huma kollha jiffissaw l-istandards għas-sanitazzjoni u s-saħħa tal-ilma u jagħtu dan il-qafas għal sfruttar tal-risors tal-ilma kif jgħid ir-rapport aċċess globali għall-ilma kif ukoll sanitazzjoni hija hija kwistjoni globali ta' importanza kbira 15 sena wara mill-deklarazzjoni tal-millenju tal-Unjoni Ewropea statistiċi huma kol mimlin bi sfida. Seba iktar minn 700 miljun persuna m'għandhomx aċċess għal ilma sigur fid-dinja u 2.5 miljun persuni m'għandhomx livell tajjeb ta' sanità ta' saħħa. U għalhekk jiena nilqa dan il għajn dan il-lan numru 6 tal-MDGs għall-ilma sostenibli u saħħa u sanità għal kulħadd. Billi DGs huma fil-qofol ta' dawn din l-aġenda ta' wara l-2015 l-Unjoni Ewropea lesta jkollha rwol attiv permezz tal-azzjoni esterna kif ukoll il-politiki u azzjonijiet interni u nittama illi nkunu nistaw nħaffu l-pass mal-imsiħba kollha tagħna biex din il-ħaġa tkun realtà fil-futur qarib. Jan nixtieq intenni l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq l-importanza tal-dimensjoni tal tal-bniedem fuq l-aċċess għall-ilma u tas-saħħa tal-ilma fl-Unjoni Ewropea wkoll. L-ewwel net, il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-importanza tal-ilma bħala beni komuni u il-provista ta' servizzi tal-ilma mod ġenerali u responsabilità tal-autorit lokali għaxuma l-iktar qrib ċittadini. Tini punt, il-Kommissjoni ċarat il-prinċipju ta' neutralità. Ir-regoli ta' trattat jeħtieġu l-Ewropea tibqa' neutrali fuq deċiżjonijiet nazzjonali dak li hija sistema ta' servizzi pubbliċi tal-ilma, privati jew pubbliċi u l-regol tal-Unjoni Ewropea fuq il-konċessjonijiet jirrikonoxxu wkoll speċifiċità tal-ilma, tas servizzi tal-ilma fuq l-ilma eh, potabbli u s-sanità tal-ilma li ġew esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' direzzjoni ta' direttiva tal-konġessjoni tul prinċipji ta' l-għażla ta' metodoloġija ta' ġestjoni tal-ilma li ġie rikonoxxut fil-bisħieħ dan japplika wkoll għal eh, ftemiet kummerċali għatma limita il-ħelsien ta' stati membri biex jġestixxu servizzi tal-ilma kif ixtiqu huma it-TTIP mhux se jkun eh, differenti. Niġa t-tillet punt issa tiegħi. Nixtieq nerġa' nikkonferma l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea fuq ċerti azzjonijiet li jżguraw. illi eh, dan il-beni jibqa eh, fiċ-ċentru ta' attenzjoni na nilqa dan il-rapport fuq l-importanza tal-implementazzjoni tal-Istati membri l-implementaw ġitazzjoni komunitarja l-Komissjoni Eh, bazat eh, ruħa fuq leġislazzjoni attwali biex tkun tista' ittejjeb u tiżid eh, l-aċċess għal l-ilma l-popolazzjoni kolba permezz ta' politika ambientali u finanzjament strutturali. Issa nixtieq intenni mill-ġdid l-impatt pożittiv illi din inizjattiva ta' ċittadini kellha biex il-kwistjonijiet għandu xaqsma l-ilma jkunu priorità fl-aċenda politika. Aħna nilqaw l-appelli ta'kom biex l-Komissjoni tgħaddi għall-azzjoni, l-Komissjoni qed rifletti sow fuq dawn l-appelli b'kuntest azzjonijiet pereżempju l-evaluazzjoni ta' direttiva ta' l-ilma potabli, it-lestija tal-inizjattiva tal-użu mill-ġdid tal-ilma u il reviżjoni futura tal-direttiva fuq l-ilma u dialogu għaddej mal imsihba kollha mal-partijiet interessati kollha speċjalment dawk li taw bidu għal-inizjattiva fuq il-parametri, fuq il-kwalità u s-servizzi nalaq billi najt illi hemm element importanti ieħor. Il-politiki fuq l-ilmu, l-attivitajiet fuq l-ilma fil-passat ta' aċċess għal l-ilma u għas-servizzi għal biċċar kbira ta' ċittadini Ewropej għatfada l-sfidi. L-Istati membri għandhom rwol importanti ħafna fl-implementazzjoni leġislazzjoni komunitarja waqt azzjoni mirata mill-Komissjona għada d-dejja. Hemm bżonn ikollna rwol konġunt biex nasiguraw li jkun hemm rispett sħiħ għal leġislazzjoni komunitarja fuq l-ilma biex hekk ikun hemm aċċess għal ilma eh, pur u nadif ċittadini kollha Ewropej. Nilqgħu l-appoġġ b'saħħtu u l-appell addizzjonali ta' din il-Kamra biex nagħdu l-azzjoni iktar ambizjuża speċjalment biex involvu ċittadini u niprovdu iktar trasparenza. L-appell għall-aċċess għall-ilma u għall-sanità wkoll hija xi ħaġa aħna nistgħu nilqgħu aħna se nikkonsidrawha wkoll fil-ħidma futura tagħna. Issa fuq l inizjattiva taċ ċittadini Jiena kontent nara illi din l-inizjattiva u innovazzjoni introdotta mit-Trattat ta' Lisbona qed opera sew qed tinvolvu ċittadini iktar miqrib fuq il-prioritajiet tal-aġenda komunitarja, imma ovvjament għad fadallok għat titjib. Fil-rapport fuq l-applikazzjoni tal-regolament 211 tal-2011 fuq inizjattiva tal-tiċċadini pubblikata bil-30 ta' Marzu l-2015 il-Kommissjoni rrat ispazzjoni l-limi wara tliet snin ta' operat. Ir-rapport identifika ċerti kwistjonijiet fil-funzjonament attwali tal-istrument bħala bażi diskussjoni ulterjuri u riflessjoni futura fuq kif nistgħu ntejbuha. Il-Kommissjoni sa tistenna l-kontribut tal-partit kollha interessati mod partikolari il-rapport inizjattiva propja tal-ICI. Dan ir-rapport se jlaħħam l-analiżi tal-Komissjoni fuq kif nistgħu ntejbu l-funzjonament tal-inizjattiva tal-ċittadini u tkun effettiva kemm jista' jkun. Il-Komissjoni qed tistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni mal-Parlament fuq dawn il-kwistjonijiet importanti, is-segwitu għad-dritt tal-inizjattiva għall-ilma kif ukoll evoluzzjoni ta' tnejn huma Grazzi ħafna. Grazzi Kommissjoni sa nagħlaq id-debattitu votazzjoni għal għada. Issa seduta għada fid-disa ta' filgħodu.